Nimxu għal punt li mis fuq l-agenda tagħna ir-rapport tas Sur Kappato fuq eh, l-aċċess pubbliku għad dokumenti li jinħarġu mill-istituzzjonijiet. Sur Kappato għal erba' minut. Grazie. Grazie President. Dan huwa rapport fuq l-istat tal-pubbliċità, ċo tal-trasparenza, tal-aċċess tal-dokumenti tal-Unjoni Ewropea u hija okkażjoni wkoll biex namlu xi rakkomandazzjoni. Jiena issa fil-ftit ħin li għandi qudiem fidej għalija tliet punti. L-ewwel wieħed huwa dak tal-Konsill, il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea jiltaqgħu għal psetat leġislativi u bħal kull assemblea leġislativa għandhom għandhom jagħmlu x-xogħlijiet tagħhom u d-deċiżjonijiet tagħhom trasparenti. U rrid nisħaq b'mod partikolari eh, għax hemm proposti ta' emendi mill-PPE biex nagħmlu vot separat fuq ċerti paragrafi jiena nittama li ma jkunux voti separati biex ineħħu partijiet importanti tar-rapport għax pereżempju fil-paragrafu tlieta ir-rapport qed jitlob illi eh, illi il-inkomplu fuq sentenza tal-Maurizio eh, Turco li huwa eh, li kien deputat eh, tal-Parlament Ewropew fil-Partit Radikali li li rebaħ kawza fuq e trasparenza ta' servizz legali tal-istituzzjonijiet Ewropej. Kif ukoll kawza oħra fuq l-obbligu tal-identità tad-delegazzjonijiet tal-Istati membri fil-Kunsil, għana għandna dritt inkunu nafu min ivota u kif ivota tivvota fil-Kunsill u nittama mhux se jkun hemm vot kontrarju fuq dan il-paragrafu tlieta. Anki il-paragrafu disa qed jitlop illi nkunu nafu x'jiġri fil-Koreper, il-Kumitat ta' Rappresentanti Permanenti, illi nkunu nafu x'inhuma d-dokumenti tal-aqa illi ma jkunux dokumenti segreti daw Eh, tal-politika internazzjonali eh, għaliex għax huma dokumenti eh, bl-iskuża li huma dokumenti diplomatiċi. Dan huwa importanti ħafna. U mbagħad il-punt ieħor huwa l punt tal-Parlament. Għax aħna rridu nkunu aħna l-ewwel nies li rridu nagħtu trasparenza. Aħna bl-Italja fil hemm dokument pubbliku isu logbook fej jkun hemm miktub l-affarijiet kollha anke amministrativi tal-Parlament. Ħaġa oħra, tkun eh, ħaġa ħażina, tkun żbala x'hawnhekk hawn dokument ukoll separat fuq dokument ħamsa. Jekk aħna nħossu illi aħna jekk xi ftit minn dawn informazzjonijiet li ngħidulhom konfidenzjali, segreti, eh, naf li hawn nies li huma xejn waħda sensittivi fuq dan il-punt. Eh, jekk aħna mbagħad fil-fatt verament jirnexxilna Jekk inżommu din l-informazzjoni segreta, umbat inkunu iktar esposti għal inizjativi ta' aggressjoni eh, kontra l-parlamentari. Nafu li jem eh, kollegi li ħadu film tal-parlamenti l-oħrajn li inventaw eh, spiji ta' parlamentari oħrajn. Il mod biex nevitaw eh, u li dan jiġri huwa għapropju li natu trasparenza totali għax-xogħol tagħna biex nevitaw li jkun hemm ministri u diħarsu mit-toqba ta' ċavetta u minn flok qed nurhom eżattament x'qegħdin nagħmlu aħna il-laqat kollha u id-dokumenti kollha ta' dan il-Parlament. It-tielet punt li nixtieq ngħid li huwa dak fuq il- formati, għax anki hawnhekk fuq dan il-punt fuq il-paragrafu 7 għandna talba għal vot separat mill ppe meta aħna ċoe nitolbu illi jintużaw eh, dokumenti eh, miktubin bil-font eh, miftuħa. Ġifiri, multilingwizmu u possibilità illi il-persuni li għandhom disabilità li kunu jistaw jkollhom eh, aċċess anki huma għal dawn id-dokumenti. Ma nistax ikun li jkun hemm idea kontrarja propju f'dan il-Parlament għall informazzjoni eh, f'ħafna lingwi eh, li nużaw teknoloġiji li kunu jistaw jippromovu, jiffavorixxu l access tal-persuni disabbli. Aħna nafu minnaħa tal-Komissjoni Ewropea li l-Kummissjoni proponit proposta eh, ta' riforma ta' eh, regoli tagħna, ma din hija l-ewwel ċans, l-ewwel opportunità biex niffissaw ċerti punti ta' referenza għal dan il-Parlament u nittama li mhux se naħluha billi eh, nevitaw dawn il-kwistjonijiet ewlenin li qed nipprova nipproponi b'dan id-dokument. Grazzi. Grazie ħafna, Sur Kappato, nux fisem il-Kommissjoni Sinjura Wallstrom. Grazie ħafna, President, membri onorevoli, L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom mar-rapport miktub mod ħajjeb u interessanti ħafna nixtieq nifraħ ir-rapporter dan huwa mm, suġġett importanti li jenħadnu speċjalment fid-daw tar-regolament 1049 u jekk nżommu u dajn tibdiliet li jekk jidħol fis-seħi trattat ta' Lisbona jista' iwassal għalihom. Dan ir-rapport huwa fil-prinċipju ovvjament dwar l-implementazzjoni tar-regolament 1049 u nixtieq infakkar wieħed mill-elementi pożittivi tal-implementazzjoni tar-regolament kif nistgħu naraw mid-data kwantitattiva u kif nistgħu naraw fir-rapport l-istituzzjonijiet ta' taċċess il-numru ola ta' dokumenti u kien hemm ukoll tnaqqis fil-numru ta' utenti. Aħna mpenjati li ikunem eh, trasparenza u li l-affarijiet ikunu miftuħa f'xi rakkomandazzjonijiet fir-rapport naturalment immorru li din mill-implementazzjoni tar-regolament 1049 tal-2006 hemm xi affarijiet li mhumiex relatati direttament mal-attivitajiet tal-Kummissjoni. Eh, rapport jitkellem dwar li l-fatt li l-affarijiet għandhom ikunu miftuħa u l komunikazzjoni ma' ċittadina jiena nilqadan bħala inputs ta' valur dwar it-trasparenza e il-komunikazzjoni u eh, li nkunu iktar qrib eċ-ċittadini. Nixtieq nitkellem fuq ftit mill-prinċipji li huma ta' bażi dwar il-kas Torko nishtana ċertakom li il-Kummissjoni konsidra din is-sentenza kif tafu, kif smajna eh, dan il-kans għandu xaqsam mal-pot li hemm bżonn ta' iktar trasparenza meta l-Kunsill ikun qed jaġixi b'mod leġislattiv. Ma l-affarijiet japplikaw għall-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet kollha u l-Kummissjoni taċerta li kull talba l-aċċess tiġi evalwata skont każijiet individwali u skont il-parametri li COJ fassal. Tini proposta dwar regoli komuni dwar il-proċeduri amministrativi din um, tirrikjedi iktar riflessjoni għax ħafna minn dawn il-proċeduri huma speċifiċi ħafna u f'xi każijiet se jkollok bżonn li kull istituzzjoni u dan ifisser li se jkollna bżonn iktar żmien sabiex narraw kif din il-ħaġa tista' seħħ. ir biex li jiġu amalgamati E, il-regolament 1049 ma 3-54 e, iġifiri l-arkivi din xi ħaġa komplessa x'artiklu 255 ta' trattat u il regolament 1049 ma japplikawx għall istituzzjonijiet u l-korpi kollha u dan jista' jfisser jekk u meta il trattat l lisbona jidħol fis-seħħ minħabba l-fat li dan se jestendi essa id-dritta għall-aċċess għad dokumenti l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha u għalhekk li mhux daqshekk fat li dawn it-tnejn jiġu amalgamati dwar il-komment ta' l-Ombudsman fuq ir-reġistri pubbliċi tal-Kommissjoni nishtra neċerta kon li aħna t-nikonsidraw b'mod serju dan il-komment kif tafu aħna għanna reġistru pubbliku ta' dokumenti Eh, minn ġunju tal-2002 minn dakinhar il-Kummissjoni wkoll daħlet reġistru għal mm, proċeduri ta' komentoloġija u għal gruppi ta' esperti u il-ħin kollu qed nagħmlu minn kollox sabiex nimmondenerizzaw is-sistemi tal-informatika tagħna sfortunatament dawn l-affarijiet ma jseħħux mill lumma mal-għada irridu naħdmu fuqhom nikkonsidraw il-ħin kollu il-bżon li nżidu il-kem dan il-reġistru jkopri u intkom tafu l-impen personali tiegħi lejn dan il-għan għalhekk aħna narfu li għad rridu nżidu eh, kem nkopru l-affarijiet bir-reġistri pubbliċi tagħna u nixtieq nerġa' nisa l-impen tagħna li nizvilupaw dan ir-reġistri pubbliċi fl-interess ta' iktar trasparenza, trasparenza imsaħħa. Fi rezoluzzjoni inti tkellimt dwar il-ġestjoni ta' dokumenti u bot il-komuni kif ukoll il-proġett Transġaj. Il-Kummissjoni tappoġġa l-idea li jkun hemm portal komuni sabiex l-aċċess għal ċittadini jkun iktar faċli għal dokumenti leġislativi. Naseb se jkonna bżon ta' metodologija komuni u se jkonna bżon nħarsu lejn il-konsekwenzi pratiċi kolla ġifier nitkellem dwar dokumenti, l-identifikazzjoni, referenzi u ovvjament aħna nixtiequ naraw porti li jfisser li jkun hemm disponibilità sħiħa ta' dokumenti ta' istituzzjonijiet. Aħna lessi li nkomplu naħdmu flimkien magħkom fuq dan dwar il-proġett Transġaj nixtieq nerġa' dak li qed fottu ottubru li huwa mistenni li dan se jiftaħ eh, għal pubbliku ġenerali fl-2010 jew sal-2010 nixtieq nitkellem dwar l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet jiena nista' nifhem xi trid tfisser hemmhekk u dak li inti tixtieq imma nixtieq nfakrek li bejn l-istituzzjonijiet tagħna aħna għandna diġà metodu ta' ħidma li Eh, ilu jaħdem dwar il-konfidenzjalità tal-Unjoni Ewropea dan huwa regolat fil-fannes tal- mm, ftejm qafas u rridu inżom u dimajnejna li l-iskampju ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet mandux jaqsamma' aċċess pubbliku għalhekk aħna nasbu li dan għandu jaqsra ta' xi ħaġa oħra u għandu eh, għanna naħdmu fuq mod separat. Dan ir rapport huwa ta' valur u jagħti input eh, importanti, speċjalment għal futur meta se nkomplu niddiskutu dan b'mod iktar wiesa u nixtieq nirringrazzja l-Parlament tal-li żamm il-kwistjoni tal-trasparenza. Mm, Eh, fuq l-qċata tal-agenda. ġon nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet fil-futur, per eżempju fil-laqa konġunta mal-Kumitat Libe u mm, mal-Parlament tar repubblika Ċeka l-ġimgħa d-dieħla jiena għandi l-unur li se nattendi hemmhekk imbagħad fil-ġimgħat li ġejjin se nitkellmu dwar ir-riviżjoni tar-regolament 1049. Jiena ma nasibx id-diskussjoni għandha tintem dak in-nar. Aħna rridu nibqgħu miftuħin dwar it-trasparenza u dak li nistgħu nagħmlu b'mod attiv barra barra mill-leġislazzjoni formali dwar ir-reġistri imtejba dwar il-fatt li jkun hemm iktar aċċess aħjar u mod iktar faċli li affarijiet kontra diskriminazzjoni u stampar ta' manar ta' dokumenti u xaġa li jien għamilt sena l-oħra jien għamilt ir-reġistru tal-korrespondenza tiegħi jien għamiltu dan ir-reġistru u poġġejtu fuq il- l-internet u hemm aċċess għal dan ir-reġistru tiegħi. Għalhekk nistgħu u rridu nkomplu nagħmlu dan it-tip ta' xogħol. Grazzi ħafna Sinjora Valstrom, issa nistgħu ngħaddu għal gruppi politiċi għal PPE is-sur Herrero. Grazzi ħafna, President, grazzi Sur Kappato. Il-rapport tijak huwa mimli ta' rida tajba u xida ta' dan u għalli mm, mem lebda emenda li ġiet introdotta. Inti stess daħal 18 l-emenda għal-rapport u dawk l-emendi li ġew introdotti eh, għamlu uh, il-rapport iktar radikali jek nistanaj dan u bekk għajmu eh, dubi seri f'moħħi. Hemm erba tipi ta' emendi li inti rassat, emendi li inti stess rassat ehm, għal-rapport um, li fil-bidu iċċieva appoċ mill-gruppi kollha. Inti tlab tal-affarijiet li huma impossa possibbli, pereżempju tlab l-affarijiet li mhumiex legali mm, sakemm it-trattat ta' Lisbona ma jidħolx fis-seħ ma nkunux nistgħu naħdmu fuq il-komitati u inti għamil suġġeriment li fl-2009 rridu ngħidu li dinja s-sena ta' trasparenza ma' għattart trisa l-ura inti għed titlob affarijiet li huma impossibbli u tlabtu koll affarijiet li mhumiex siwja. Per eżempju inti tlab trasparenza fil-laqat tal-gruppi politiċi. Irrid ikollna l-privatezza, l-privatezza hija importanti ħafna l-politiċi. Jekk jiena ma naqbilx mal-partit tiegħi nixtieq nagħmel dan fil-privatezza. Ma naħsibx li hemm għasta ta' trasparenza, bżonn ta' trasparenza differenza fil-korpi pubbliċi imma mhux fil-partijiet li fejn id-dibattiti għandhom jiseħħu fil-privatezza allura ma nistax naqbel miha kemmek. Imbagħad kien hemm xi punti oħrajn li inti għamilt li mhumiex xari, pereżempju inti qed tad-design fil-mija tal-attività leġislattiva issir bil-komitoloġija imma din mhix korretta sur kapato il-komitoloġija għandha numru ta' dispożizzjonijiet ta' trasparenza allura jekk aħna nixtiequ nintroduċu iktar mekanizmi, iktar birokrazija, iktar kontrolli, mera nkunu qed nimxu nimxu kontra dak li nixtiequ ġifieri iktar trasparenza u din hija ħaġa li tfisser eh, eh, li mhux se naslu għall iktar eh, affarijiet li jkunu sempliċi. Hemm xi punti li huma neċessarji jiena nifhem li forsi il-pubbliku li jista' jkun kontent jekk ngħidu li rridu nkunu nafu dwar l-MEPs li jattendu l-plenari u l-istess tal-komitati. Imma hemm minuti li hum li kulħadd għandu aċċess għalihom u kulħadd jista' jkun jafa din l-informazzjoni. ċittadini diġà għandhom aċċess għal din l-informazzjoni, allura jiena nista' nifhem li forsi eh, se jkun utli li forsi eh, mm, mm, tikkuntenta l-pubbliku Imma aħna mill-trasparenza rridu nuru l-affarijiet kif inhuma u jekk inti qed ehm, tbiddel l-affarijiet u tagħmilhom eh, li ma jidrux kif inhuma eh, mela ma nkunux qed niġġieldu kontra trasparenza. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Herrero. Għas-soċjalisti żewġ minuti Sur Cashman. Grazzi ħafna ċer. Grazzi Marko, għal rapport tajjeb ħafna. Sfortunatament se jkolli bżon naqbel ma dawk l-oħra fl-awla li jinti mort li lin mill-mandat. Jena naf għaliex. Il-kellim ta' qabel għalli huwa impossibli jekk aħna ma nitolbux għall-impossibli kif se niksbu il-bidla. Ma ovvjament inti mort um, li lin mill-mandat tiegħek mhux se jkun hemm xi tip ta' xandir tal-kumitati politiċi u dwar um, mm, jekk nkunu nafu fejn imorru l-MEPs din mhix ħaġa eh, effettiva. Ir-regolament huwa dwar aċċess għad-dokumenti kollha li huma miżmu rċevuti eh, u mżamma mill-istituzzjonijiet kollha li qed jeġixxu fil-kapaċità leġislattivi tagħhom. Aħna rridu nsiru nafu x'inhi l-kapaċità leġislattiva, rridu nħarsu dwar eh, lejn kif ir-regolament ħadem sissa u rridu intejbuh. U dak li jiena nixtieq nagħmel flimkien ma l-imsieħba kollha u jiena kontent li qed nilqgħu nilqawnek Cecilia. Valstrom eh, il-komissarju li ħadmet oriġinarjament fuq dan il-punt irridu nieħdu l-kwistjoni ta' aċċess il-qoddim għaliex għax aħna narfu li ħafna nies jarfu li hemm affarijiet li seħħu partikolarment fil-Kunsill kif intijiet fejn il-Ministri Nazzjonali tagħhom huma involuti imma kif jwettqu d-dibattitu kif jivvotaw dan affarijiet huma segreti u ġala darba innaħħu is-segretatja u kif nuru kif il-Ministri ministri jivvotaw mela dawk il-ministri se jkunu responsabli l-ura eh, fl-istati membri tagħhom u mbagħad se jkunu marbuta mal-affarijiet kollha Ewropej. Allura, Marko, inti sfortunatament mort lilin mill-mandat speċjalment minħabba eh, dak li jiet, kieku meċ li inti taljan radikali ma konċ nihdu minn minn dan il-rapport. Imma hemm xi affarijiet li mhux se jseħħu kif smajna qabel dak li inti eh, tkun qed tagħmel b'dawn l-affarijiet tkun qed turi li hemm il-qsim iktar milli turi li aħna din għax aħna nemnu eh, f'Ewropa li hija responsabbli għaċ-ċittadini tagħhom. Eh, jiena Iva, f'qalbi naqbel miegħek imma irrid nimxi mal-loġika u ma' dak li jgħid moħi. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Cashman. Għal grupp għalde żewġ minuti u nofs is-Sur Alvaro. Grazzi ħafna, ċe. Nishtiq nilqa il-Viċi President tal-Kummissjoni. Għada se nkunu qed nivvutaw fuq ir-rapport ta' Sur Kappato fuq id-dokumenti ta' aċċess. Sinjura Cashman hija kollega effiċjenti ħafna u qalet li qed nitkellmu dwar aċċess dokumenti aċċess pubbliku li niddeċidu fuqhom hawnhekk jista' jkun li qed imorru lilin mill-lan. Jena ma naħsibx dan huwa korrett. Er, għanna niddiskutu dwar jekk rrid isir mm, xandir ta' laqat jew le. Għanna niddiskutu dwar jekk laqat jistgħu jinżammu u jistaw jibqaw ristretti għax hemm dawk li jixtiequ jżommu s-segretezza. Mm, Naseb li dan huwa xira hemm l-eżempju tal-partijiet politiċi li huma interessati li jirreklamaw meta huwa u li jiġifieri huma interessati li jkun hemm trasparenza meta huwa u li għax kieku eh, kien hemm xi affarijiet li mm, għat eh, ma jixxandru ħat ma jilmenta meta kongressi tal-partijiet u ma mxandra. Jiena naħseb li sur kappato għamel xogħol tajjeb ħafna hawnhekk anka jekk ovvjament jista' tajjeb l-affarijiet. Aħna għandna nirreflettu fuq dan Dwar l-istituzzjonijiet eh, l-oħra, il-Parlament jista' jkun pjunier hawnhekk ta' trasparenza għax eh, l aċċess ta' dokumenti u trasparenza tal-laqat u l-attivitajiet tal-MEP aħna iktar miftuħa minn kull parlament nazzjonali dan ma jfissirx li ma nistawx intejbu l-affarijiet anka fl-istituzzjoni toħrajn bot partikolari fil-Kunsil li sfortunatament muxijat ir rappresentat hawnhekk. Kif għal Marko irridu nkunu nafu min għamel lim deċiżjoni ħalli bekk jistgħu responsabilita mm, responsabilità azzjoni mm, leġislativa u importanti li dokumenti jiġu maħluqa eh, dawk ġifir taħt il-proċedura ta' komunitologija, Eżempju partikolari kien il-regolament fuq il-liquids, affarijiet likwidi li jinsabu fil-bagalli li jistaw jittieħdu fuq l-aeroplan, il-hand luggage, il-ħtieġa ta' trasparenza ġiet introdotta fl-istati membri ħalli dawk eh, jistgħu jaraw xed jagħmlu l-politiċi sabiex joħolqu ir responsabilità ħalli bekk dawn jistgħu ehm, jieħdu opinjoni mm, jaraw minn se jivvotaw waqt l-elezzjonijiet. Grazzi ħafna Marko, eh, jina se nkun hawnhekk waqt il-pożizzjoni u nasib il-votazzjoni. Grazzi. Issa għal Europa tal-Nazzjonijiet is-Sur Czarnecki għal minuta. President. Vice President tal-Komissjoni u Signori. Irridu ninkwetaw iktar fuq in-nies ċittadini komuni u mhux li konna unjoni biss għall-eurokrati. U għal dan l-għana nżidu t trasparenza u l-kredibilità tal-istituzzjonijiet. Jena nħoss li wieħed mi problemi u li ma nitolbux, ma nistaqsux xinu ma l-opinjonijiet lin-nies, l ċittadini U ma tantx nużaw il referendum biex naraw eh, x'inhija l-opinjoni tan-nies. Hemm argument biex ma nippubblikawx il- l-xolijiet interni tal-gruppi u un minuti biex najdu hekk, ma għandu jkollna ċess automatiku miftuħ għall-informazzjoni biex in-nies ċittadini komuni kun jafu fejn jistaw ifittxu l-informazzjoni. E, hemm argument argumentu billi jgħid li l-istituzzjonijiet qegħdin il-bot wis minn nies u dan huwa mod biex inkunu nistaw imbidlu is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi Sur Ċernek, jissa fisem il-GUE NGL, Signora Svensen. President, il-rapporter Juri bil-rapport tijaw illi għatem eh, illi dokumenti tal-Unjoni Ewropea mhumiex trattati blaħjar mod, irridu nħarsu lejn ir-rakkomandazzjonijiet li għamelu. Jiena nappoġġah nittama li l-Parlament se jivvota favur fil- fil fuq il-rapport, fuq il- fuq il-regolament 1049. Mhuwiex aċċettabbli illi il design fil-mija tal-atti u li huma vinkolanti legalment ma jkunux eh, aċċessibbli. Bekk ma nkunux qed niggarantixxu trasparenza u laqas id-drittijiet ta' ċittadini għal stant il-ċittadini li jieħdu sem fi xogħlijiet tal-Parlament għandhom jagħtu anki rendikont ta' situazzjoni finanzjarja anki tagħhom. il l-ekonomi ta' trasparenza ja' kwestjoni mux ta' populizmu ma ta' e, imma ta' demokrazija. Lundgren għal żewġ minuti. President, il trasparenza hija bazi tal-demokrazija fil pajizi demokratiċi il-ċittadini jeleġu il-, -ċittadini min jigvernom biex jittihdu deċizjoniet, kun ħaġa assurda, jekk bad dawk li eletti għandhom id-dritt eh, ikollhom id-dritt li jaħbu l-informazzjoni lil ċittadini. L-ewwel karatteristika ta' soċjetà demokratika hija propju ir-rapport, ir-relazzjoni bejn il min jigverna u l-opinjoni pubblika. It-trasparenza e hija ewlenija u il-globalizzazzjoni twassal anke għal dejjem iktar eh, għal biex naslu għal eh, titlob iktar trasparenza ma nistawx Eh, naħbu l-informazzjoni l-opinjoni pubblika. Hemm eh, talbiet li huma leġittimi. biex ikonna trasparenza u għat li minnaħa l-oħra l-istituzzjonijiet Ewropej eh, jippruvaw jaħbu, jisibu mod biex jaħbu ċerti ehm, xogħlijiet. L-Unjoni Ewropea E, ġiet maħluqa bħal sistema tal-mandarini fi ċina u għatanda situazzjoni e, simili. Il-regolament e, eh, 2000 u mija u importanti ħafna l svezja li għandhom eh, tradizjonijiet għawijin ta' trasparenza. Fuq il-kas Turko, l-Svezja għamlet intervenzjoni anki fis-sajf li għadda u dana kien pass il-qoddim eh, meta eh, eh, meta nħarsu lejn il-bidu tal-Unjoni Ewropea. Imma e tridu nimxu ħafna ir-rapport kappatom għal daqstant għandu jiġi appoġġat bisħieħ mill-parlamentana. Huwa pass użajr. Romanjuli. Jina għandi ftit sekondi biss ħafna mixol ta' kampato ma jistax ikun differenti għax huwa l-uniku parlamentari Taljan li prova jippubblika sena wara sena ktib fil-ktib tiegħu il-nies li kienu prezenti. E, minn kemm taljani huma prezenti fil-delegazzjonijiet e, fil laqat tal-gruppi u tal-partiti. jena Jiena kont inkun iktar kontent kiku l-istampa taljana e publikat informazzjoni li kienet tagħti indikazzjoni tal-attività ta' dan il-parlamentari italjani iwettqu dan il-parlament għax wara kollox jekk l-attività hija magħmula tajba m'għandix taqsam ma kemm uh, wieħed ikun preżenti fil-laqat. L-importanti li jagħmel uh, servizz lil pajizu. Jiena nifraħ bil-rapport ta' kapatu naħseb li se nivvota għal uh, rakkomandazzjonijiet kollha tiegħu. Issa ngħaddu għal Marinescu. Grazzi, President. L-Unjoni è basata fuq il-prinċipju ta' trasparenza. Hemm referenza li eh, fl-ewwel artikolu anki fil-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. L-Unjoni Ewropea għal dastant għandha tieħu deċiżjonijiet mod trasparenti e u l iktar mod viċin tal-ċittadini. Il-Parlament mux eh, li il-publiku jkollu eh, eh, jishtiq li il-publiku jkollu għacċess għad dokumenti billi jeġrek sezzit il-fiduċa ta' ċittadini. Bħalissa l-aċċess huwa validu ma' dinja direttiva tal-2001 illi li t-regolamenta dan id-dritt u għanna naġġornaħu għal dastan aħna tlabna proposti biex inkunu nistaw namlu revizjoni ta' dan dokumenti biex dokumenti kolla għal għal publikazzjoni tal-data jkunu disponibli għal pubbliku. il komissjoni eh, inkludiet dawn il-proposti fil-abbozz ta' regolament G tal-2008 u waqt il- sistema ta' deċizjoni ehm, u għara li bdejna Eh, eh, opinjonijiet kompletament differenti wieħed mill-ieħor issa qegħdin naqblu li ċittadini jridu jkunu informati fuq il-liġijiet illi jiena jiddeċidew jiġu deċiżi għalihom. Mikko, grazzi. Kollegi, il-demokrazija tibbaza fruħa fuq il-trasparenza l pubbliċità u f'dan il-moment, specialment meta għanna l-elezzjonijiet u dimna, il-semplifikazzjoni ta' dan il-proċess jista' jgarantixi eh, iktar e nis eh, fil-iktar eh, votanti, jekk aħna natu e informazzjonijiet bil-lingwa ta' ċittadini nkunu qed inżidu l-interess anki ta' zazah il-ċittadini għandhom ikollhom aċċess ta', ta, ta kull informazzjoni li għandhom xjasmu max xogħol tagħhom. Barra mill-plenari għall ċittadini għandhom ikollhom aċċess ukoll għax-xogħol li jsir fid-delegazzjonijiet u fil-gruppi biex nuru stampa tal-xogħol kollu tagħna l-ċittadini e, napoġġa wkoll idea li jkun hemm reġistru, e, ċittadini jistgħu għandu jkollhom id-dritti li monitoraw E, e, l-attivitajiet kollha u jkollhom one-stop shop għad-dokumenti kollha. Jiena appoġġa il-rapport ta' Kapato. Harkin għal-minuta. <clears throat> Grazie, President. Jiena nixtieq nifraħ il-kollega Kapato fuq il-rapport tiegħu. U importanti illi aħna nitkellmu fuq llum fil-Parlament hawnhekk. Aħna meta nitkellmu fuq l-accountability u trasparenza rridu nibdew bil-parlament stess U mbagħad ngħaddu għall-istruzzjonijiet kollha jiena naqbel ma kważi kollox. Ħlif xi xaffarijiet jew l-awlem irridu niżguraw li nagħtu informazzjoni fuq l-attività tal-membri imma rridu niżguraw eh, E, e, li din l-informazzjoni tkun ġenerali u tkun e, ikun fija kollox, għax kella se jkollna informazzjoni minnaħa waħda biss. Irridu ninkludu għal-dastant l-attivitajiet kollha biex ikun hemm il-valur ukoll Eh, Nikkommenta wkoll fuq il-kommenta Romagnoli illi għal illi ħafna eh, mixol tijaw ma ġiex publikat mill-medja fl-Italja, eh, però mhux dejjem dan jiġri. U naqbel ma Michael Cashman ukoll illi li xedani kollha għandhom ikunu jafu kif jivvutaw il-ministri tagħhom għax inkella nkunu qegħdin dejjem ikonna l-alibi li nwaħlu fil-Brussel meta l-affarijiet ma jemxux l-qoddim f'pajjiżna. Martin, għal-minuta. L-esperienza tiegħi hija simili għal dik ta' miljuni ta' Ewropej. Sinjura Kommissarju, jina wasalt f'dan il-Parlament fil 1999 b'entużjażmu kbir u kont qed naħseb li se nirranġa l-iżbalji kollha li kienu qegħdin isiru. E, ċittadini kun irridu jkunu jafu e, deċiżjonijiet kif isiru u minn fejn il-flus u ħafna nies kienu jiġu għajdu aħna ma nifhmux xinu jiġru fl-Unjoni Ewropea għax komplikat wis u sfortunatament e, naslu għal punt illi ħafna miżuri għandhom għan moħbi illi din il-konfużjoni tal-attività leġislativa u amministrativa tinżam. fl-opinjoni tija jiena naħseb illi rridu morru ħafna iktar lemm milli dak li qed jgħid kapato illi natu l-informazzjoni ta' bażi ħaġa xi ħaġa e, wara 10 snin li jiena naħdmu fuqha. Kojo, President kollegi, il-prinċipju ta' trasparenza u prinċipju fondamentali għall-Unjoni Ewropea. Illi tibbaza ruħa fuq il-demokrazija, e tifaċilita sem ta' ċittadini f'teħid ta' deċizjonijiet u tagħti leġittimità għall-istituzzjonijiet tagħna billi tagħmilhom responsabbli fajnejn iċ-ċittadini. Kull istituzzjoni demokratika għandha tiggarantixxi l-aċċess għad dokumenti li għandhom xjaqsmu ma' deċiżjonijiet dan eh, il-rapport huwa importanti ħafna għal kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet. Waqt l-istħarriġ fuq situazzjonijiet differenti fl-Ewropa jiena kritikajt il-Kunsill direttament għax kien qed eh, jimxi kontra l-efficienza billi jaħbi dokumenti ewlenin u bekk wasalna għal deċiżjoni ta' sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq il-kas Turko illi eh, jitkellem kien fuq l-obbligu li nippubblikaw id-dokumenti tal-Konsil. xentenza importanti ħafna biex eh, niftemu x x'deċiżjonijiet ridu nieħdu fil-proċess ta' deċiżjoni. Fuq dak li għandu xaqsa ma' regolament tal-2001 jiena naqbel li huwa importanti biex inkunu nistgħu nintegraw il-ġurisprudenza l-iktar eh, reċenti, mod partikolari il-kas turko. Naturalment rridu nirrispettaw il-bazi legali. Ħafna mill-proposti tal-rapporteri morru ħafna l-lem mill- mill-bazi legali kif għal għalu ċerti kollegi kif ukoll Cashman. E, l-istess orti ta' ġustizja fil-kas Turko għarfet il regolament għandu jiġi applikat u għandu jiġi rispettat e, bilanċ bejn e, il-riskju ta' divulgazzjoni u l-interess ġenerali illi bih l-informazzjoni tiġi accessibli l-publiku. F'kull kas eh, sur kapato jagħmel proposti illi huma interessanti u li għajmu diskussjonijiet. Grazie. L-ewwel kellim fil-kaċ tiegħi. President, jiena nixtieq nitkellem fuq il-fatt illi s-sur Kapato fil-bidu ġi appoġġat minn ħafna kollegi, mbagħad wara prezenta emendi illi ma kellhomx l appoġġ illi kellu bil-proposta inizjali iktar trasparenza fi xogħlijiet tagħna hija ħaġa tajba biex niżguraw il-fiduċja taċ-ċittadini tagħna fuq is-website tal-Parlament Ewropew fejn għandna l-iskedi bil-attività ta' kull ehm, deputat tkun ħaġa tajba li l-emendi prezentati fil-komitati eh, e, minnaħa ta' deputati jiġu inklużi biex iċ-ċittadini bekk ikunu jistgħu jkunu jafu x'inhu sem ta' deputati singoli fil-proċess ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea Eh, barra mill-intervenzjonijiet li għamlu fil-awla tal-plenarja. L-istituzzjonijiet oħrajn koll għandhom eh, jgħamlu d-dibattiti taħħom pubbliċi. il kunsil għandu juri trasparenza u koll u il-kellim ġi interrott. Issa għal-minuta il-kellim li għal-kaċ di għaj. Tomaseski. Grazie, Presidente. Wieħed mid-drittijiet huwa għall-informazzjoni fuq dak li jisir fissimhom mill-rappreżentanti eletti. Dan huwa veru mod partikolari meta niġu għall istituzzjoni Ewropej, per eżempju l-Kunsill li għandu għandu dokumenti li mhumiex faċli li wieħed jaċċedihom u informazzjoni li hemm fil-websites tagħhom għandha tiġi preżentata b'mod faċli għall-utenti. Imma mhux kulħadd huwa kapaċi juża l-internet. U ħafna drabi jkun hemm illi illi, illi propju qegħdin lura fuq dak li għandu x'jaqsam digital divide. U ma temmin nis dizabli li għandhom eh, diffikultajiet partikolari li kollom aċċess. Dina hija ħaġa eh, li għandha tkun għal kulħadd mhux għal dawk li jirnexilhom jaqbdu mal-internet biss. Il-kellim li jmiss fil-kaċ tiegħi. Grazzi. Sur President. E trasparenza ija verament evolvit ħafna fl-Unjoni Ewropea u naħseb li l-Komissarju tkun eh, taqbel miegħi mindu bdejna regolament 1049. Nishtiq u koll najt li jina nħoss li l-Komissjoni u Signora Kommissarju mod partikolari ta' kontribuzzjoni eh, straordinarja fuq dan il-punt. Fil-bidu ma kienx faċli. Jien naħseb li l-kollaborazzjoni bejn l-istruttazzjonijiet tagħna f'dawn naħar snin marret tajjeb ħafna u b'mod partikolari minnaħat naħa tal komissjoni U ma naħsibx li l istruttazzjoni l-istqarrijiet kollha li hemm fir-rapport huma veri e, li qegħdin e, e, jgħidu l-verità jagħtu tam stampa ċara ta' ta' kif hija r-realtà. E, ċerti affarijiet huma impossibbli ċerti affarijiet proposti u proprju hekk m'hemm xejn tagħmel. affarijiet oħra mhumiex xirqa. E, isna qegħdin e, nikdbu e, il-homework kuljum ta' dak li għamilna matul il-ġurnata. Aħna nixtiequ li konna leġislazzjoni li ma tkunx burokratika żejjed. Il-kellim li mis taħt il-kaċ tiegħi. Grazzi, President. Jiena naħseb li l-punta tluq tagħna għandu jkun li aħna nejxu f'pajjiżi li rispettaw l-istat ta' dritt. U mħabba f'dan, ċittadini f'dawn l-istati għandhom dritt assolut għat-trasparenza. U dan jfisser li anki l-abbozzi tal leġislazzjoni għandhom ikunu disponibli għal pubbliku U dana fil-kunsil bħalissa mhux hekk qed jiġri. Uh, l-impressjoni li wieħed jieħu huwa li l-affarijiet qegħdin eh, apposta qegħdin jiġu mistoħbijin mill-pubbliku. Eh, dak li għanna bżonn huwa portal singolu biex minn hemm ikollna aċċess mbagħad l-istituzzjonijiet differenti għal proċeduri differenti u għal dokumenti individwali. Dan l-aħjar mod il wieħed jagħmel din il-ħaġa l-amministrazzjonijiet eh, għandhom tendenza li jaħbu l-affarijiet mill-pubbliku. Għanna dan il dan il-dmir lejn il publiku Signora Doyle. Eh, grazie President, jena notaj dak li għal il-rapporter hemm il-xogħol leġislattiv fuq l-aċċess għal dokumenti fil-kamp legali. Jiena nappoġġa trasparenza attiva eh, fuq il-libertà ta' informazzjoni eh, u eh, u rridu neħilsu minn dawn il-dokumenti segreti u ħaġa tajba li nkunu nafu kif jivutaw l-ministri tagħna biex imbagħad ma jġibux l-alibi e, e, e, li kollox qed jiġri torta Brussell għax meta nkunu nafu kif jivutaw u mbagħad jieħdu responsabilità tagħhom wara kollox dawn huma nies eletti u għandhom nies għandhom dritt ikunu jafu kif ir-rappreżentanti tagħhom qed jivutaw jiena ma nibżax mit trasparenza aħna għamlu għanna xolna onorevoli bħala politiċi u rridu eh, nafaċaw il-responsabilità ta', ta professjoni tagħna. Grazzi. Grazzi għafna s sorfa tutza. Jiena zgur li il-rapport tal-sur Kapato evita għat attent ħafna biex jevita id-drittijiet tal-funzjonari pubbliċi illi illi mm, joqodu attenti fuq ir reservatezza tagħhom u fuq il-fatt li aħjar iżommu ċerti situazzjonijiet moħbijin għax hekk għandhom ikunu. Għal stant dan huwa raġuni importanti biex napprovaw il-rapport tijak. Pero jina nishtiq imbiddel it-ħassib ta' xiftit minna li jibżaw illi eh, illi qed jiġu offiżi fil-libertà ta' azzjoni tagħhom u fil-riservatezza. Ej naraw jiġri meta l-amministrazzjoni pubbliku il-pubblika tkun taf xi ħaġa fuqna fuq iċ-ċittadini ma jista' jkollna l-ebda segret F'ċerti stati tagħna jagħmlulna wkoll inċertazzjonijiet telefoniċi anki bejn mm, raġel u mara, bejn il-konjuġi u bejn missieru tifel. Aħna għanna biza illi aħna hawnhekk qed nibżaw illi ċittadini ikunu jafu għaliex jaslu liġijiet u mhux liġijiet biss imma anki deċiżjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. U mhux biss tal-Parlament tagħna, il-kellim jiġi interrott. Sikjeski għal minuta. Grazie ħafna, Sir President, trasparenza għandha tkun punt ċentrali rigward ta' dak kollu li jsir fisem l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha Jena naħseb li jkun ħafna iktar faċli għan nies, ċittadini, biex jifmu aħjar il-problemi li jkunu qegħdin jiġu trattati fuq livell Ewropew. Naħseb li din hija kriżi ta' konfidenza. Naħseb li dan huwa l-aħjar mod ta' kif nippruvaw insolvu din il-problema. l-istituzzjonijiet għandhom kriżi ta' konfidenza U dan qed naraw riżultat ta' referendums li saru f'Franza, fl-Olanda u fl-Irlanda. Naħseb li l-istituzzjonijiet iridu jibnu iktar sens ta' fiduċja u appoġġ. U dan ser jkun jista' jipprovdi iktar awtorità fir-rigward ta' deċiżjonijiet li jittieħdu fisem iċ-ċittadini. Jiena naħseb li l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti fissem l-Unjoni Ewropea u fissam iċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Issa il-Kummissarju Valstorm. Grazzi ħafna, Sor President u membri onorevoli. Ringrazzjakom għal dan id-dibattitu. Jena naħseb li huwa diffiċli biex niġbor fil-qosor dak li qed, però nista' nirrepeti dak li għal uħut minnkom dan huwa element fundamentali fi kwalunkwe demokrazija u jien preferi nara mill l-opinjoni tal-ċittadini. ċittadini għandhom id-dritt li jkunu jafu x'qed jiġri kollhom aċċess għal dokumenti u għal informazzjoni u biex ikunu jistgħu jsegwu u jagħmlu deċiżjoni informata sew. Huwa importanti għalina li dan kollu għaliex fis-7 ta' Ġunju ċittadini tal-Ewropa ser jivvutaw. U allura dan huwa fundamentali li jkollhom aċċess għall-informazzjoni aħna għadna għet nġorru il-pis ta' differenzi storiċi fil-kultura u ta' xandu jisir publiku u xmandu ikun publiku. Jiena ġejja minn pajjiż fejn għandna tradizzjoni twila tal-prinċipju ta' aċċess għad dokumenti, però hemm stati membri oħrajn fejn dan kien propju l-oppost u kien hemm iktar segretezza. Jena naħseb li din hija xi ħaġa li għandna nittrattaw. Naħseb li r-rapport ukoll wera il-konnessjonijiet kollha li hemm bejn dawn il-kwistjonijiet u għandna narawh mill-lat politiku. Darboħra eh, tajjeb li fih trattat tal-Lisbona ser jiftaħ iktar eh, l-opportunità ta' aċċessa l iktar informazzjoni u ser opportunità biex insegwu dak li jkun qed isir fl-Ewropa. Sur Cashman u oħra jinsemmeħ dan il-punt. U naħseb li dan huwa importanti ħafna bħala għalina l-koll jena naħseb li nispera li jintom tafu li tistaw serħu fuqi li aħna ser inkomplu naħdmu Eh, l-Kummissjoni se tkompli taħdem biex eh, ittejjeb l-aċċess għad dokumenti tagħha biex tkunu tafu x'qed isir fil-kumitati, fir-reġistri u f'numru ta' punti oħrajn li s-sur kapatu semma. Jiena naħseb li għandek tkompli eh, tafas fuq il-Kummissjoni Però jidher bitċar li dan jitratta wkoll il-Parlament, għal intom tistgħu titjibu wkoll u tistgħu iżidu iktar għal din it-trasparenza. dan huwa fiċċert parti mit-tisħiħ tal-Ewropa u nistgħu nagħmlu xi xogħol biex nippreparaw għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Nirringrazzjakom ħafna tad-diskussjoni u nerġgħu lura din id-diskussjoni iktar qudiem biex niddiskutu term 49. Grazzi sa il-kelma lill rapporter sul Capato. Grazzi President ċerti affarijiet jiena ma tkellimx fuqhom qabel imma rapporti għajt li kien hemm titjib fil eh, fil talbiet tal aċċess tad dokumenti ma jiena xtaqt nisħaq fuq il-ħtieġa li nbidlu l-impostazzjoni li nbidlu l-modell biex bekk l-informazzjoni għandha tiġi ġan fasla biex tkun ippubblikata mill-moment li tiġi prodotta. E, Nixtieq li eh, ma rridx li jkun hemm pis amministrativ iktar, ma rrid ikun hemm sistema li mill-bidu net joħloq dokumenti bl-idea illi mbagħad se jiġu pubblikati. Mhux biss tiġifieri illi jagħti l-aċċess għad-dokumentu la darba jkun ġie approvat, imma il-dokument għandu jkun aċċessibbli mill bidunet tal-sistema. Nixtieq ngħid ukoll l-Herrero u Doyle, għawnek kienet nitkellem fuq disponibilità aħjar akbar tal-informazzjoni li ma jfissirx li man nix nħallu l-gruppi l-possibilità li għamlu laqat segreti, mux qed nitkellem fuq situazzjoni ideali, imma eh, irrit ikunem sistema lesta biex jagħmel dan. U ma biex laqas mal kollega Herrero l-informazzjoni fuq il-prezenzi fuq il-voti huma kollha preżenti huma disponibbli, mhux vera li huma disponibbli. Hemm il-minutes ta' kull komitat u l-informazzjoni wieħed jista' jibniha billi imur jaqra il-minutes ta' kull laqa. Jiena stess kont vittima kien hemm gazzetta taljana li publikat eh, artikolu qalet li jiena l-iktar wieħed li kont assenti, ma dan għaliex jiena għalt f'nofs il-mandat, un bat għamlu il-kalkolu eh, eh, u fuq il-kontatni eh, ġdid fil-parlament u għabluni ma' nis li kienu hemm tliet snin. Dana biex najdilkom li l-informazzjonijiet għandhom ikunu b'mod illi ikunu faċli li wieħed jaqrom biex nevitaw manipolazzjonijiet, biex nevitaw maneġġar. Jiena konvinti li l-attività parlamentari mhijiex biss fil-preżenzi u fl-assenzi, pero ma nistawx nifmu għaliex propju aħna għanna eh, naħbu eh, ċerti eh, informazzjonijiet eh, u nitama li fuq dawn l-aspetti kif ukoll fuq l-aspett tal-aċċess għad-data minnaħa tal-persuni diżabbli li ma nistax nifem għaliex il-PP talbu vot separat fuq dan jiena nitama li m'hemmx xi eh, sorpriża fl-aħħar minuta għax jiena inħoss li dinja ħaġa importanti għal kulħadd. Grazzi, President anki għat toleranza li ħallejtni nitkellem. Grazzi, Sur Kapato, jina nawguralek li terra tiġi elett eh, il-diskussjoni maluqa u l-votazzjoni sirada. L'ordine del giorno reca la relazione di Alexander Graf Lambsdorff sugli appalti pubblici nei settori. Issa ser nagħdu għal rapport ta' Sur Lambsdorff u il-Prokurament eh, Pubbliku. Reporter għandu 5 minuti. Kollegi, palissa.